fuq il-ħela tal-ikel li jista' jiġi mikul jista' jittikel għax ma tagħmilx sens din il-ħaġa. Għas termini ekonomiċi jisna tmarmu l-flus. Grazzi tassew onorevoli Repo. Mela nista' ngħidilkom li narċevejt minnaħa tal-Kunsill l-ewwel konferma minnaħa tal- l-ewwel pożizzjoni li tlaħqet wara l-ewwel qari dawn ser jiġu adottati fil-seduta eh, li jmiss U għalek għada fil-21 nerġaw nitaqaw. Mela għanna l-onorevoli Kantan ħaj ħaj jimmuvja mill eh, ċaqlaq minn komitat għal liħor minn Kroazja ħajmur għal Lara Peninsula il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi taw il-nomina tagħhom l-Sur Onorevoli Cazzolino ħajmur fil-budget. Hemm oppożizzjonijiet għal dawn għal dan iċċaqliq fil-kumitati dan mhux il-każ. L-Onorevoli Kelly jopponi qed jeġġezzjona li mhux il-każ mela dawn ġew adottati. proċess verbali tal-lum ser jiġi sottopost fil-sessjoni li jmist Mela, għalek jina għan nwaqaf din is-sessjoni, sessjoni maluqa. Grazie. Grazie, Mr. Kelly, grazie. grazie.